dwana dwar id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tistgħu tarawh miktub fuq stajt qudiemkom. Għandna rapporter Nervi Kreuzman, nisab hawnhekk. U kif nagħmlu s-soltu bħala rutina meta ngħid rutina qed nfisser prinċipju importanti ħafna se jkollna dossier ġdid hawnhekk dan il-kumitat aħna nistiednu lill kummissjoni biex tiġi u tippreżentana l-evalwazzjoni tal-impatt tagħhom. Jiġifieri l-Kummissjoni tkun qed tgħidilna x'inhu ħsibijiet strateġiċi tagħha wara din il-proposta u l-alternattivi wkoll li għandha. L-ħsibijiet tagħhom wara din il-proposta. Mbagħad aħna nikkonsidrawhom. Aħna rajna illi din kienet ta' siwi kbir din il-proċedura biex tejn li ħana jkonna aktar informazzjoni u tejn ukoll biex titjib il-kwalità ta' kull proposta. Nishtiq infakkarkom illi aħna qed nixxandru fuq l-internet illum ukoll din il-laqa qed ixxandar fuq l-internet u l-udjenza tagħna fuq l-internet tista' tara li slides sa kemm nafjien, sa fejn nafjien, ma nistax nivverifika imma suppost illi tistgħu tarawha. U għalhekk jistgħu jsegwu l-preżentazzjoni minn fejn qegħdin. Nixtieq nfakkarkom ukoll illi għandna newsletter illi tistgħu tapplikaw għaliha fuq l-internet. Din hija newsletter tal-Kumitat tas-Suq Intern illi toħroġ wara kulla laqa titkellem dwar kwistjonijiet li aħna qegħdin naħdmu dwarhom, kwistjonijiet li għandna fuq l-aġenda u affarijiet oħra wkoll. Din tistgħu tirċivuha. Jekk eh, nies li qed iseguna fuq l-internet jixtiequ kopji, jistgħu jiksbu kopji wkoll għandna rapport annwali tal-2009 u għandna ħafna kopji bil-sna differenti. Tistgħu tieħdu waħda magħkom wara. Daqshekk ħidma ta' promozzjoni għallum jgħid il-President u għalhekk ser nistieden lill-Kummissjoni biex tiftaħ il-preżentazzjoni tagħha. Naħseb illi s-Sur Antonis Castro Sinjakis nittama li l-sint ismek tajjeb jgħid il-President u Sinjora Karolini ser ikun edin jamlu na l-presentazzjoni, jek joġobom jistaw jitkelmu, unbat wara jom ser jitkellem sur Kreuzman u għanna bosta xidaw rapporter soħra illi rridu jistaqsu mistoqsijiet u nervu xar demoza, Signora Ruler u jiena stess. Għalek, diġit teksut jistaw jamlu na l-presentazzjoni taħħom, kjoġobom. Grazzi tassew, President nipproteġu drittijiet tal-proprjetà intellettwali huwa fundamentali għall iżvilupp tal-ekonomija bażata fuq l-arfin fl-Unjoni Ewropea. U ma jistax ikun hemm protezzjoni mingħajr rinforzar. Hekk tgħid il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament ta' dwana dwar rinforzar tal-IPR. Jiena lill kumitat tajtu informazzjoni, ser natih informazzjoni kontestwali, umbat il-kalima eh, ta' warajja ser tispiega l-affarijiet. Dwar il-trade flows illi jiksu l-IPR, naraw illi dwana għanda rwola u lini għawnek, għanda seta illi tkun taf eh, li muma il-prodotti li qed jiksru l-IPR u għalhekk jistgħu jibdew proċedimenti u dim l-rati per eżempju biex wieħed jiddetermina jekk kienx hemm ksur jew le. Meta l-oġġetti li jiksru l-IPR jidħlu fit-territorju huwa diffiċli u jiswa ħafna flus biex wieħed jinterċettom. Meta jiġu interċettati oġġetti ta' suspett, jista' jkun biżejjed illi jkun hemm azzjoni legali waħda għal shipments sħiħ Fl-2010 id-dwana tal-Unjoni Ewropea interċettat madwar 80,000 shipment li jinvolvi aktar minn 100 miljun prodott artiklu. Dan huwa kważi doppju tal-każijiet iklem fl-2009 kien hemm 200 intervent kuljum Minkejja li d-data tiġi użata differenti fir-rapport dwar il-volum, per eżempju, din mhijiex affidabbli ħafna. Jider illi il-perċezzjoni ġenerali hija illi problema qed tiżdied Għanna l-falsifikar u l-beħ fuq l-internet huma sfidi importanti għalina. L-ewwel regolament tal-Unjoni Ewropea dwar l-infurzar ta' dwana tal-IPR imur lura l-1968 u ġi revedut fl-2003-2004. Issa il-Kummissjoni qed proponi biex tissostitwixxi l-leġislazzjoni attwali leġislazzjoni ġdida. Kien hemm stedina mill-Kunsill fil-2008 biex ikun hemm reviżjoni tal-leġislazzjoni attwali u jiġu proposti titjib. fil-pjantazzjoni tal-dwana u l-appijar tal-2009 l-Komissjoni u l-Kunsill identifikaw bosta elementi għal reviżjoni. Dawn jinkludu dispożizzjonijiet dwar proċeduri semplifikati, it-trattament ta' kunsini ta' daqżajr il-erda tal-prodotti, l-ispejjeż tal-ħazna, il-kollezzjoni tal-istatistika, l-iżvilupp ta' kull sistema ta' elettronika marbuta mal-applikazzjoni ta' minandu drittijiet u koll l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-infurzar tal-IPR u dwana. Dawn il-soġġett ta' konsulta pubblika li għamlet il-Kummissjoni fl-2010. Il-kontributi mill-partijiet interessati kollha jinsabu ma mal-evalwazzjoni tal-impatt. Fl-istess waqt, apparti il-konsultazzjoni pubblika, l-Indja u l-Brazil nedew żewġ wimit kontra l-Unjoni Ewropea fil-WTO dwar eh, shipments ta' mediċini ġeneriċi tal-Indja li jinsabu fit-transitu mill-Unjoni Ewropea illi kunu sejrin f'bosta pajjiżi li qed jiżviluppaw u dan jinkludi il-Brażil. il brazil brażil iż-żamma ta' dawn il-prodotti saret fl-Olanda u dan kien skont l-interpretazzjoni tal-regolament 13-83 fejn jgħid il-mediċini fi transitu jiġu trattati bħalli kieku ġew prodotti fl-Olanda. Jiġifieri l-ekim sejħa manufacturing fiction minħabba l-privattivi li jem fl-Olanda, imma mux fl-Indija jew fil-Brazil, il-trasport bil-bahar inżam u l-medicina jew inqerdet jew inkella ġit meħlusa wara zamma twila jew raġat ġit mibawta lura l-Indija. L-Indija u l-Brazil għajmu kwistjonijiet taħt il ftajim trips minħabba estensjoni ta' drittijiet tal-privattivi li l-in mill-kamp ta' applikazzjoni normali u kol taħt il-get skont l-obbligu biex jiġi żgurat il-libertà, tiġi żgurata l-libertà ta' transitu. Fit-tieni parti tal-2010 l kummissjoni għamlet konsultazzjoni mal-Brażil u mal-Indja u dialogu mal-Indja ippermetta illi ikunem ftejim komuni dwar il-prinċipji illi immexxu l-infurzar konfinali fil-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni qed tirrifletti dwar dawn il-prinċipji fil-proposta attwali u sejra tisostitwixxi ir-regolament attwali u kol fil-linji gwida ta' soft law l-istati membri sakemm jasal iż-żmien biex tiġi adottata il- jiġi adottat regolament revedut u għalhekk l-Indja mhux ser tniedi panel fil-WTO sakemm mar ir-regolament revedut jiġi adottat mill-Unjoni Ewropea wara l-ftehim komuni li kien hemm dan il-ftehim jinsab fi skambju ta' itri bejn il-Kummissjoni u d-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Ministeru Indian tal-Kummerċ u l-Industrija. Il-qofol ta' dan il-ftejim huwa li l-fatt li l-mediċini jkunu jinsabu fit-transitu f'territorju tal-Unjoni Ewropea u hemm għalhekk titlu ta' privattivi applikabbli f'dan it-territorju tal-Unjoni Ewropea dan mhuwiex biżejjed biex l-awtoritajiet ta' dwana f'xi stat membru jissuspetta illi l-mediċini ikunu qed jiksru il-drittijiet tal-privattiva. Iżda jekk il-mediċini ikunu fi transitu fl-Unjoni Ewropea u ikun hemm xhieda illi tisodisfa l-awtoritajiet ta' dwana li dawn jistaw jħolqu diverżjoni fissu dan jista' jkun biżejjed biex l-awtoritajiet doganali jkollhom suspett illi il-mediċini konċernati jkunu qed jiksru id-drittijiet tal-privattiva fl-Unjoni Ewropea. Apparti din it-tilwima il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja sentenzjat u koll kustjonijiet marbuta mal-ksur tal-IPRs ta' prodotti li kienu fit transitu fl-Unjoni Ewropea. Hemm każijiet pendenti qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja U għalhekk huwa meħtieġ illi niċċaraw kif regolament tal-Unjoni Ewropea dwar l-infurzar tal-IPR japplika meta jkun hemm sitwazzjoni ta' transitu. Il-proposta tagħna għandha tliet għanijiet ewlenin. L-ewwel net illi tissaħħaħ il-kapaċità illi id-dwana tinforza l-IPR u fl-istess waqt tissalvagwardja l-interessi tal-kummerċanti leġittimi. It-tini net il-tkabbir rapidu għannan nindirizzaw u kol l-iktar dwar prodotti mar li jimbiħu fuq l-internet. Irridu nitċaraw u kol ċertezzi l-inċertezzi legali fil-rigward tal-prodotti li kun jinsabu fit-transitu u għalek insolvu it-tilwima mal-Indija u mal-Brazil. Minar ma nantiċipaw xi miżuri tal-ġejjin tal-Unjoni Ewropea u l leġizlazzjoni li jista' jkun hemm dwar it-tifsiriet ta' l-IPR il-proposta tagħna hija wkoll parti integrali mill-istrateġija aktar mifruxa li jinsabu fil-komunikazzjoni eh, tal-Kummissjoni tal su uniku għall-IPRs tal-24 ta' Mejju 2011 u kol tal-lat tas su uniku. Biex nikonkludi, President, jina nishtiqnejt illi il-proposta tirrifletti il-priorità li tat il-Kommissjoni biex tittejjeb il-protezzjoni tal-IPR fiħdan l-Unjoni. Din hija parti mill-ewwel mewġa tal latta suqoniku uniku għal kunsinna sal-aħħar tal-2011 u l-proposta wkoll qegħdin jistennewa il-partijiet interessati Ewropej u l-Istati membri hija priorità tal-Presidenza Pollakka illi ser torganizza konferenza tal livello li ġewwa Krakovja dwar il-proprjetà intellettuali industrijali. Din il-proposta hija wkoll importanti biex tissolva it-tilwima li hemm ġewwa WTO. Għalhekk il-Kummissjoni tittama il il-Parlament Ewropew u il-Kunsill jadottaw il-proposta mill-aktar fis possibbli fl-2012. Għalhekk nixtieq nagħdi il-mikrofonu lis sinjura Edrin. Thank you. I would like Grazzi. Jena issa nixtieq introduċilkom kif attenti President il-ħsib strateġiku ta' Kommissjoni fi ħejja tal-proposta kontenut tal-evaluazzjoni ta' impatt. Kif qal is-Sur Kassissanakis, il-Kummissjoni qed tipproponi illi tibdel il-regolament tal-Konsil eżistenti għal 383 tal-2003 li għandu x'jaqsam azzjoni ta' dwana li għandu x'taqsam ma' prodotti li għadin jiksru IPR u il-prodotti illi u koll ikunu għadin jiksru daw l-IPRs. Għabba mitħol fi kontenut nishtin għati daqxej sfond ta' xiamen, xtamil id-dwana fuq l forsaj tal-IPR, li għabanat nżaw evalwazzjoni ta' riski sabiex nidentifikaw il-konsenni sospettużi imbagħad li kontrollaw naraw il-prodotti biex jekk ikun xem fil-fatt ksur ta' PR, naċċertaw li il-persuni li jkunu taw l-informazzjoni dwar dan il-ksur ta' tal-IPR, jaċċertaw li l-interess tal-negozjanti leġittimiti dun konsiderazzjoni Irridu naħdu azzjoni wkoll biex nidentifikaw u nżommu il-merkanzija. Mbagħad ikun hemm ukoll il-erda ta' dawn il-prodotti li jkunu fil-fatt qed jiksru l-IPR. Issa hawnhekk għandkom il-numru ta' każijiet reġistrati ta' dawn il-prodotti li kienu għadin jiksru l-IPR fej l-2000 u l-2010 kif tistaw taraw l-ċifri għal-2010 huwa ta' madwar 80,000 kas reġistrat għal sena waħda biss. Ġifiri qegħdin naraw dejjem aktar detenzjonijiet fuq il-frontieri. X'inbidel? Kif għatilkom il-Konsil fi Rizoluzzjoni fuq pjan komprensiv Ewropew kontra il-falsifikar u l-piraterija tal-2008 en biex ikun hemm leġiżlazzjoni fuq is-suġġett aħna rajna din il-leġiżlazzjoni u ħajjejna valutazzjoni ta' impatt u konsultazzjoni pubblika. Il-bidla ma saħiċ raġuni waħda biss, raġuni oħra fejn għaliex il-kummerċ fil-prodotti li jiksu l-IPR rivolva wkoll minn dal-aħħar regolament qed naraw iżjed volumi u qegħdin naraw ukoll dimensjoni globali f'daw il-prodotti. Għadin naraw zida tal-firxa tal-prodotti u drittijiet li għadin jinkissru da qabel kienet biss kwistjoni ta' prodotti tal-lussu imma issa kull settur huwa soġġett għal piraterija u falsifikar għadin naraw Dawn it-tip ta' prodotti jintużaw dejjem iżjed mill-konsumaturi fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Qegħdin naraw ukoll il-bidla fil-metodi ta' distribuzzjoni. Qabel konna naraw kunsinni li jiġu bl-ajruplan jew bil-vapur. Imma llum qegħdin naraw żieda kbira fil- prodotti li jaslu bil-posta. U mill-istatistika li għana l-2010 iktar minn nofs il-kazijiet ġew fil-fat bil-posta. Nishtiq najdilkom li hawnhekk għandna kopji tal-aħħar rapport annwali dwar l-attivitajiet ta' dwana fil-ġlieda kontra l-IPR għall-2010 dan huwa rapport li ħareġ mill-Kummissjoni fl-Ulju li għadda. Il-bidla ġustifikata wkoll mill-bżonn li jkun hemm daqsxejn ta' ċarezza legali għal proċedura sabiex naċċertaw. Dawn qed jkun hemm livell li ta' protezzjoni tal-IPR, mentri fl-istess ħin ma ikun xem xkil għal kummerċ leġittimu u dejjem ikun hemm eh, jiġu mħarsa drittijiet. Fil-rigward tal-evalwazzjoni ta' impatt, hawnhekk aħna għandna Għamilna revizjoni kbira tal-letteratura li teżisti e, li falsifikar xamla għandu u kien ħafna studji u ħafna letteratura però ftit informazzjoni tassew affidabli. Il-każiet huma kollha differenti mhux dejjem wieħed jista' jqabbilhom flimkien għalhekk diffiċli wieħed ikollu stampa ċara ta' dawk l-attività illi fl-aħħar mill-aħħar huma legali. Aħna konsidrajna l-istudju kolli kollha l-iktar forsi famuż huwa dak tal-OECD tal-2007 rivedut fl-2009 fuq li falsifikar fil-kummerċ internazzjonali u hemmhekk l-OECD u kolla mettis kemm huwa diffiċli li wieħed isib data affidabli. Però l-Osservatorju Ewropew fuq il-falsifikar u l-piraterija saqt qed jindirizza din il-kwestjoni wkoll u nida xogħol sabiex jippruvaw jizviluppaw metodoloġija sabiex jaraw eżattament l-iskala ta' din il-problema. Minn din id difikulta bid-dejta nistgħu naraw tliet pjanijiet hawnhekk kif fatt qabel hemm żieda fil-kummerċ ta' dawn il-prodotti illi jiksru id-drittijiet tal-IPR u qegħdin naraw kumpaniji li qegħdin jinvestu ħafna flus biex u din ix-xejra. Imbagħad għandna wkoll illi mill-2000 mis-sena 2000 qegħdin naraw żieda fil-ksur tal-IPR u mbagħad għandna l-vektor ġdid ta' distribuzzjoni mezz ġdid dan il-kas l-internet li huwa diffiċli ħafna dwana biex tikkontrolla. Hawnhekk li nistgħu naraw huwa li l-sitwazzjoni ħadd tmur allar jekk ma nittieħiġ ehm, azzjoni biex tipprova tirrimedja s-sitwazzjoni. L-ewwel ħaġa hi li aħna diġà għandna leġiżlazzjoni eżistenti u din ilha magħna mis-86. Is-sistema li għandna ħafna drabi taħdem. Għalhekk m'għandix bżonn ta' bitliet kbar. Imbagħad hemm ukoll l-obbligi internazzjonali li għandna kif tafu il-miżuri tal-frontieri fuq l-IPR huma regolati fir-regolament TRIPS U illu id koll konsiderazzjoni politika tal-Unjoni Ewropea fuq il-ħarsin tal-IPR u faċilitazzjoni tal-kummerċ. Għalek kif għal sur Kastri Sinaki saħna kellna konsultazzjoni pubblika s-sena li għaddit u saqsajna mistoqsijiet sabiex niġbru l-opinjoni tal-partit interessati dwar kif nistaw nsaħħu l-protezzjoni tal-IPR fil-frontieri fil-waqt li inħarsu il-kummerċ leġittimu. L-ewwel tqedna f'liema sitwazzjoni għandhom jadġi xudwana biex nipproteġu l-IPR u dan jinkludi il-problema ta' prodotti fit transitu Imbagħad staqsejna wkoll jekk l-ambitu tal-regolament u n-numri ta' drittijiet koperti kienux biżejjed jew jekk kenniex inżidu jew naqsu l-ambitu ta' dan ir-regolament. Staqsejna l-oqsma interessati wkoll jekk aħna kellna x'inżommu d-derogi eżistenti li għandhom x'jaqsmu ma' kummerċ parallel u l-allowance tal-vjaġġaturi. Tkellimna wkoll dwar ir-regoli tal-proċedura eh, simplifikata kun se niżaru l-kwistjoni tal-ispejjeż aħna rċivejna 89 tweġiba minn numru kbir ta' partijiet interessati kellna linji tal-ajru, avukati, akademiċi, NGOs, autoritajiet pubbliċi, anke ċittadini minn daw il-kontribuzzjonijiet kollha u l-lista tal-kustjonijiet li kum sil tal-app li kommissjoni biex tirrifed jahna ħriġna bi tlet punti jew l-għanin li għandhom interess indirizzati fl evaluazzjoni ta' impatt. L-ewwel wieħed huwa li ċertu IPRs mhux qegħdin jiġu koperti mill eh, dwana fil-frontiera, per eżempju nistan semmi topografija ta' semiconductors, il-trade names, U ikolab ukoll ċertu ksur ta' drittijiet tal-IP għal koperti mir-regolament li huma skużi kif semmejt il-kummerċ parallel il-leċdu mhux qed jiġi nfurzat mill-midwana bħalissa. U dawn id-drittijiet u ksur kollha ġew indirizzati mill-kontribuzzjonijiet min-naħa tal-partit interessati. Il-kontribut tal-kumpaniji juri illi huma Għasibba diffiċli biex um, ehm, jirribadjaw situazzjoni ġara darba prodotti jkunu fiss waħdini, jkun ħafna ħjara li jom kiku id tkun tista xif fuq il-frontieri. Għalek biex nindirizzaw din il-problema, ħna rajna tlet um, ehm, alternativi differenti fl-evaluazzjoni ċampat. L-ewel alternativa li ma namlu xej Imma għawnek il-situazzjoni miex ħatim bidel f'dak il-kas u xorta il-kumpanija ħajibqa ibatu u situazzjoni fl-Unjoni Ewropea miex se titjib. Ħarisna u kollejn miżuri mhux leġislattivi imma għawnek ma kunniex nistaw nibdlu l-ambitu ta' regolament permezz ta' azzjoni mhux leġislattiva l-ek miżura ovvjament tkun li nadattaw miżuri leġislativi u niblu l-kam applikazzjoni ta' regolament u ħarisna li żewġ alternattivi. Waħda tkun li nwassaw l-ambitu għal ksur kollu ta' drittijiet tal-IP li tiġaw ma' koperti mir regolament Pal eżempju, nistantikom trademarks li huma simili għalek huma um, joħolqu konfużjoni kif ukoll il-kommerċ li xtiparallel. Pero, għalina, ikkun diffiċli li wieħed jevalwa l-ispejjeż il ħa eh, ikollu dan il-pis il li ħajżid dana fuq pereżempju bejja li ġdinija informazzjoni li mhix disponibbli għalina. Imbagħad li nħarsu lejn il-ksur ta' dawn drittijiet li nkissru Koperti mir-regolament. Imma u kol dawk li mumiex koperti mir-regolament u li saħħu fl-Unjoni Ewropea meta nħarsu lejn dawn id-drittijiet kollha addizzjonali narraw. Li dana ma xogħod jibdel bi kbir it-tip ta' intervenzjonijiet li jamlu. it-tip ta' interventi li għam tamel id-dwana, xillum stess naraw li 90% tal-interventi ta' dwani siru. Fuq, prodotti falsifikati u pirati. Per dak dilazzjoni kun għadin natu ċans li dak li kun jiġu protetti zjet id-drittijiet tijaw u mux jara il-prodotti li jerġaw jiġu rilaxxati minnaħa ta' dwana xi dwana ma tistax tuħu azzjoni, ma tistax tħares id-drittijiet. Għalhekk aħna naħseb li għandu jkollna infurzar iżjed ta' dritti tal-IP fl-Unjoni Ewropea billi minflok noqogħdu niġru wara l-prodotti fis-suq wahdini fi ħwienet differenti, ġiġu fil-frontieri permezz ta' dwana fuq il-merkanzija. It-tieni problema li identifikajna fil-informazzjoni ta' impatt kienet il-proċedura amministrativa li bħalissa għanna fil-leġislazzjoni u dawn huma ta' pis kbir kemm għad-dwana kif ukoll għal eh, persuni li għandhom id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali. L-ewwel kwistjoni mela il- proċedura simplifikata tal-erda tal dina edha fil regolament hija fakultattiva ġifir mhux istati membri kollha jimplementawa u din il-proċedura tippermetti illi l-prodotti jinqerdu minnar ma jkun hemm proċeduri legali minnaħa tal-persuna li għandha proprjetà intellettwali. Nofs il-każijiet ta' dan tip isiru ta' proċedura simplifikata u għalhekk naħsbu li hemm bżonn li nassiguraw dawn il-possibiltajiet jingħataw fl istat membri kollha u ma tibqax fakultattiva, issir mandatorja. It-tieni kwistjoni li ħarisna liha kienet il-beħsa prodotti fuq l-internet u hemmhekk kifat rajna li kien hemm 50,000 każ ta' detenzjoni fis-sena li għaddiet. Inħossu għalhekk li hemm bżonn niffaċilitaw it-trattament amministrattiv fi dawn il-każijiet għaliex ħafna drabi dawn jkunu konsenni żgħar b'xi oġġett wieħed jew tnejn. Hawnhekk ħaresna lejn żewġ alternattivi l-ewwel waħda li ma nagħmlu xejn jiġifieri s-sitwazzjoni tibqa' sejra eh, għallar fuq b'dawn il-konsenni żgħar b'tali tal-immot li l-idwana ma jkunux jistaw kampaw iżjed bihom u jisibu l-om tarfom. Umbat it-tini net rajna li natu vantaċ, nkun għadin natu kol vantaċ l-pajizi, l-kumpanija barra mill-Unjoni Ewropea għax ma nkunux għadin naħdu azzjoni fuq il-prodotti tagħhom ikunu jistgħu jibatu prodotti fil-swieq ta' l-Unjoni Ewropea fejn il-kumpaniji ta' l-Unjoni Ewropea stess ma jkunux jistgħu jbijaw l-istess soġġett jekk nagħmlu hekk. id defenzjoni ħatibqa' ta' pis kbir fuq dawk illi għandhom id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali. Daka jekk ma nagħmlu xejn, issa. Ħarisna wkoll lejn il-possibilità li fil-fatt nagħmlu xi ħaġa u dana kien li nipproponu miżuri leġislattivi u bekk il-proċedura għal erda simplifikata tkun obbligatorja fl-Stati membri kollha. Dan iwassal għall-armonizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea l benefiċċju ta' dawk li għandhom id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali kif ukoll tal-kummerċanti. Dan irrid isir issa fl-Stati Membri fejn din il-proċedura għadha mhijiex qed tiġi implementata. Għal kunsen żgħar aħna nużaw proċedura super simplifikata U naħsbu li f'dawk il-każijiet fejn il-prodotti jkunu falsifikati dak li jkun hemm xi qasi kontazzja lil ehm, persuna li għandha dritt tal proprjetà intellettwali ma minn flok iċemplu lil persuna illi hija sit tal-prodott u jaqsaqsu jekk u mhix lesti li l-prodott tagħhom jinqeres mingħajr ma jaqalaw multa. U l-prodott mbagħad imur jinqeres. Ħafna drabi konsumaturi ma jkunux eh, mhumiex kriminali dan sempliċement ikunu kontenti illi eh, jiranġaw l-affarijiet minn ma jbatu konsekwenzi. Il-pis amministrattiv ta' dawn il-proċeduri twal mhux ħaj jissolva jekk ma nagħmlu xejn. Imma għandna t-tielet problema, ċoħe li ċertu aspetti tal-proċeduri amministrativi jistgħu jiġu interpretati b'tal mod li jwassal għal approċċ bilanċat lejn stakeholders leġitmi. Hawnhekk aħna ħadsejna illi apparti li ninforsaw l-IPR irridu wkoll inħarsu lejn il-proċeduri li jistgħu jiġu meqjusa bħala mhux ġusti għal negozjanti leġitmi. Kif għatilkom qabel aħna ħarisna lejn il-fatt li daw il-proċeduri jistaw jaffetwaw u koll il-transitu ta' prodotti mill-Unjoni Ewropea. Ovvjament hemm il-possibilità li ma nagħmlu xejn, però f'dal każ eh, il-problema ta' W2 ma tissolvix. U ħarisna wkoll il-possibilità li jkun hemm miżuri mhux leġislattivi bħala linji gwida interpretattivi, ovvjament jistaw jgħinu biex tiġi interpretata leġislazzjoni ma mek bżajna li laqqas dana ma jkunx bizzejed biex tinara it-tirwima fil-WTO. Imbagħad fl-aħħar ħarisna wkoll lejn il- possibilta ta' miżuri leġislattivi sabiex nikorreġu l-inċertezzi li hemm bħalissa fil-leġislazzjoni u naċċertaw illi il-kommerċ fil mediċini ma jkunx hemm U bekk nkunu wkoll nistgħu nsolvew il-tilwim li jeżisti mad-WTO. Hemm ukoll id-dritt li wieħed jisemma leħnu. Dan huwa prinċipju ġenerali tal-liġi fl-Unjoni Ewropea u mhux rifless fil-leġiżlazzjoni u regolament attwali, għalhekk aħna naħsbu li importanti li introduċu dispożizzjoni biex niċċaraw kif dan id-dritt japplika fil-każ ta' azzjoni minnaħa ta' dwana li jkunu għadin iżommu l-prodotti u jagħtu l-opportunità biex il-persuni affettwati jissemmaw l-opinjoni tagħhom. Imbagħad ħarisna wkoll lejn il-mod kif nistgħu niċċaraw il-proċedura fuq il-erda simplifikata. Aħna unnek nagħtu dritt ta' difiża meta l-dwana tiddeċiedi biex taqret il- prodott u nippermettu lil partijiet affettwati illi jaqblu huma illi l-prodott jiġi maqrut. Għanna possibilità, ovvjament li ma namlu xejn, imma s-sitwazzjoni inċerta tal-lum il-ġurnata tibqa kifini, jew inkella li konna miżuri leġislattivi sabiex niċċertaw niċċaraw il-regola u jkollna u trattament ugwali ta' kummerċanti. Daka li kelli xinajn dwar l-evalvazzjoni ta' impattu l-op l-alternativi kollha li konsidrajna, mbagħad għandna bqija ta' preżentazzjoni li tirrigwardja iktar proposta nfissa. Minix ħanoqgħod nidħol fid-dettal ta' dana issa nissuġġerixxi li tħarsu lej din l-slides dwar l-elementi signifikanti tal-proposta illi jiġbru daqxej fil-qosor dawn il-punti li għadni kif semmejtilkom u illi qegħdin fil-proposta tal-Kummissjoni. Imbagħad, biex nifaċilitaw il-ftejn tal-proposta. Għanna u kol deskrizzjoni tal-kapitli differenti li għanna fil-proposta. Pero naħseb li ħajkolna opportunità sabiex niprezentaw dawn id-dettalji kollha aktar qudiem u llum minflok nifrakaw fuq il-problemi ġenerali u l-evalwazzjoni tal-impatt. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li tajtna dak l-sfont importanti jax. U importanti biex nifmu il-kustjonijiet u l-kustjonijiet attwali nkunu nafu daċċej l-sfont u l-istorja. Inti kont għatkellem dwar kustjonijiet tal-referi tal-WTO li ma jgħu taħt l-imko specifikament, mija li aħna jdu kunu Eh, nafu dwarhom, dun konxi dwarhom. Għalik nasib li ħana għamelu għalli natu l-membri tagħna l-opportunità biex jikkommentaw jew forsi jisaqsukom xi mistoqsijiet dwar punti speċifiċi u għalhekk ngħaddi għal-rapporter is-Sir Kreitzman l-ewwel imbagħad għandna rappreżentanti tal-gruppi wkoll illi forsi jixtiequ jitkellmu s-signura Shaldemoser, s Sinjura Rula, u forsi anke jena niskellem fi semi grupp tiegħi. Signora, Sir Kreuzman anzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Xad Mawżer dejjem hija interessata ħafna fis-sorveljanza tas-swieq li hija eh, voluta hawnhekk relevanti. Għax kien ħarsu li ġara bil 2009 u l-2010 naraw madwar 80.000 kas, per eżempju. Pero jek kien ħarsu li paġna 17 naraw li 48 ta' dawn il kazijiet ġejjin miċ-Ċina. kalla 72% kien ħarsu lejn il-valur. interessan u kol dak li hemm f'paġna 13. Għannek għanna kazijiet minna ħata l-Istati Membri u l-Ġermanja u l-Renju Unit għadin fuq dimnet. Id-dana għalfejn għalix mumiex tajbin jew għax huma tajbin ħafna fil-sovjenza tas-suq u l-oħrajn jorqdu x'in irraġuni raġuni għandna bżonn taktar kooperazzjoni. Nafu illi il-sorveljanza tal-swieq. Imħabna sa' membri li huma kompetenti fija, per eżempju Greċja. Mux għad nisol fil-detal, imma nazab ta' minni tijat t-twila din il-karta jek tidu tkun ta' fuq din il-problemi. Tajb, eh, interessanti li l komissjoni mhux qed toħroġ direttiva ma' bassa regolament. Aħna xtaqna li jkollna dawn id-diskussjonijiet għax il-problemi biex kbir jkunu fid-dettal fil-raqqat, u tajab li nkunu nafu fejn jinsabu l problemi Meta taqraw, Il-regolament indunaw il-persuna li għandha drittijiet tista' tagħmel applikazzjoni sabiex il-prodott jinqaret meta e, jkun miżmu midwana u l-piża mbagħad tal-erda jistgħu jinġabru mill-persuni li jkunu poġġew il-prodott ifalsifikat fis-suq. Ovvjament fiċ-Ċina mhux daqshekk faċli wieħed jintraċċa il-kumpanija konċernata. Jekk ikun hemm ammont żgħar ta' prodotti ifalsifikati li ma jiġux meqruda forsi bi żball, x'jiġri għax ħafna drabi. ċati xi ħaġa minn fuq l-internet ikun ħallas bil-credit card u l-prodott ma jasalx. għax x'għamel dak li jkun biex jiġi flus lura? Naf li d-direttiva tal-protezzjoni tal-konsumatur fit-teorija tkoprija din il-ħaġa maħna nixtieq ukoll nipproteġu l konsumaturu ma ħsibx li dana ħajġri. Id-dwana suppost Suppost ħares lejn eh, jgħidu li l-kazit ikunu pittost ċari tal-ksur ta' drittijiet tal-proprietà intellettuali, ma xiġri meta ma jkunx ċar. Xiġri emmek biex imbagħad inkunu nistgħu nipproteġu il-persuna li għandha eh, iżżomm dak id-dritt tal-IPR tal-IP. Imma hemm il-kwistjoni li dak li jkun illi ikun il-prodotti li jinżammu midwana minn hemm jiġi kontattjat il-sit. Hemm numru dejjem jikber ta' dawn il-każijiet li juri lill kummissjoni ġustifikata illi tressaq din l-abbozz ta' regolament imma hemm bżonn ta' evalwazzjoni dettaljata fl-interess tal-konsumatur u anki fl-interess tal-persuna li iżżomm id-dritt intellettwali. Ija kien ħarsu lejn fejn isiru ksur għanna l-istatistika. Tara li ħafna minnhom għandhom x'jaqsmu ma' sigaretti ma' anki ġugarelli, ħwejjeġ, u anki ovvjament eh, handbags li huma flus. Dana kollu rridu nħarsu leħ, mux bis fl li ħarsu l-konsumatur, imma anki li nħarsu l-intraprendituri u negozji. Għalix, dawn huma n-nies li qegħdin jiżviluppaw l-affarijiet li għadin jaħdmu biex jiżviluppaw l-affarijiet u għandhom bżonn li jkunu protetti. Inti, xo immaġina, dwana dejjem ħat itlef dal-kas, fis-sen dejjem kuħat ħaj. Iba, bil-aġġustamenti legali, imma jekk ma e, mannix bizzejiet rizorsi fil-dwana. X'se jiġri l-istati membri hemm e, rizorsi bizzejiet għax e, il- jista, ovvjament għanna bżon il-rizorsi u il-regolamenti, imma l-istati membri jridu jkunu konxi minnhom dawn l-affarijiet. Thank you, Mrs. Ruller. Do you have a, some comments? Ich habe auch ein paar Fragen an die Kommission. Also einmal Jiena u kol għandi mistoqsijiet li nixtieq nagħmel lill-Kummissjoni. L-ewwel problema hija li bħalissa xi IPRs mhumiex koperti mir-regolamenti. Li huma dawk li mhumiex koperti mir-regolamenti? Din hija l-ewwel mistoqsija tiegħi. Umbat, eh, jekk inwessaw il-kamp ta' applikazzjoni eh, u nżidu eh, l-istaff, dan ħajjejn għal dawk l-IPRs li mumiex koperti, jina kontet nħares lej l-istatistika. U inti semmi others, xinu ma daw l-others, għax il-valur marbut maħom huwa valur oli ħafna, xinu ma daw il-prodotti li inti għetisajħilom others. others Umbat it tillet mistoqsija, inti qed issemmi il-kummerċ parallel li jaw fil-komunità li għadu mhuwiex koperta. L-ammont huwa kbir, marbut mal-mediċina. Il-ġifiri il il-kummerċ parallel marbut mal-mediċinali. Għalfejn ħajġi kopert issa u għalfejn ma kienx kopert sissa. Forsi tista' tispjega għandna dan. Dak kollox. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq insi punti ma' dak li qalu l-kollegi. Naħseb illi eh, wieħed mill-loqsma li huma huwa importanti għalina huwa u għamlek ħan nizviluppa dak li għalli is-sinra ruler huwa il dawn eh, l osma ġodda fejn ħad tiġi estiza din ir-regolament għax e, għax inkella ħajkun diffiċli biex wet jeżaminadi. U zgur li dan huwa element importanti ħafna ta' din il-proposta ġdida kif qed inti fil-evalwazzjoni tal-impatt il-raġuni tal-bidla huwa illi minħabba li uh, kien hemm progress u hemm elementi ġodda marbuta mal-IPRs forsi jkun utli kieku inti e, tatina xi ċart jew inkella xi referenza illi aħna nistgħu eh, nifmu aħjar eh, aktar il-dettalji tini punt li jiena interessat illi nisma dwaru huwa l-esperjenza anzi huwa marbut mal-esperjenza li kellna aħna bħala kumitat kellna żjarat e, f'Rotterdam jew Antwerp jgħid il-President morna anka Shanghai u Phoenix fejn anka rajna xi prodotti falsifikati li kienu ikkonfiskati. Il jekk qed nuża terminoloġija tajba, jgħid il-President, il-lodda tal-evalwazzjoni tar riskju u il-previżjoni biex wieħed jiddeċidi eh, dwar eh, jekk hemmx elementi jew le eh, illi jgħinu lill-awtoritajiet biex jiġbru jew jitolbu l-informazzjoni biex jisir dan l-evalwazzjoni tar riskju. Naħseb din hija waħda mill-lezzjonijiet li smajna meta morna l-Indja bħala komitat Iġifiri aħna għanna induru id-dinja fuq din il-kustjoni. U il-dwani u l-autoritajt ta' dwani dem kalmuna, kalmuna dwar l-importanza ta' informazzjoni minn qabel u ta' lodda illi jgħinuhom e, minħabba il-containers, il-konsenji kbar li huma ikollhom fil-portijiet tagħhom. E, ma nafx meta kont qed nara l-proposta jekk kien xem xi oqsma ġodda illi ħajkunu utli għall awtoritajiet biex dawn jitolbu eh, jisqħu fuq l-informazzjoni minn naħa tal-kumpaniji um, eh, tal-dbaħir tal-vapuri biex jaddulhom l-informazzjoni. U marbut ma dan hemm il-kustjoni kollha dwar uh, l-informazzjoni wara l-konfiska tal-affarijiet. Aħna kellna l-informazzjoni uh, l-informazzjoni, l-impressjoni illi xi sidien tal-marki tal-kummerċ ta' trademarks kienu determinati illi jitrattaw din il-problema u kienu edin uh, jamlu mill-aħjar li jistaw biex jiprovdu kam jista' kumma malajr informazzjoni u s-sorsi kollha ta' informazzjoni biex eh, bekk ikunu jistaw jittieħdu deċiżjonijiet jekk għandhom xin erdu il-kunsinji li nkunu inħatfu. Ma nafx jekk hemm xi dispożizzjonijiet ġodda Eh, biex ikun hemm dan l-iskambju ta' informazzjoni u r-rilax ta' informazzjoni. Issa fir-rigward tal-żminijiet ta' durata kien hemm eh, u kol problemi għal xi autoritajiet biex jina talon permess li jeqirdu xi konsenji eh, li ta' konsenji Eh, għax eh, irritu kunem dejjem l-autorizzazzjoni biex dan sir dawn huma affarijiet prattiċi illi fl-opinjoni tagħna huma importanti għax tkellmu dwarhom iċ-ċittadini li tawna din informazzjoni. U fil-prezentazzjoni kien hemm ukoll eh, diffikultà biex wieħed jagħmel rabta ma' dak li kien hemm imniżel u l-leġiżlazzjoni Eh, forsi tista' tiċċara xi punti ma nafx jekk hawn xi ħadd li xi jista' xi mistoqsijiet qabel ma tirrispondi il-Kummissjoni. Ma nafx minn jitkellem l-ewwel. Il-Kommissjoni, grazzi ħafna ta' dawn il-mistoqsijiet li huma relevanti u importanti. Naħseb li l-koll fimtu b'mod ċar xinija il-problema li qegħdin inħabtu wiċċna magħha U nixtieq nirrispondi l-ewwel l honorable Kreutzmann. Aħna ħrqanin ħafna li jkollna diskussjonijiet eh, fil-fond profondi miegħek fuq din il-proposta biex bekk inkunu nistgħu nagħtuk dettalji dwar il-proposta u nuruk fejn <clears throat> aħna qegħdin nindirizzaw il-tħassib kollu li intom semmejtu aħna disponibli u koll u lessi li natukom kwalinkwa informazzjoni li jintom titolbuna. Il-problema tal-ħarsin tal-konsumatur u l-interessi tal-negozjanti u koll eh, edha wara ix-xogħol kollu li aħna għamilna biex nippreparaw din il-proposta u mill-kummenti tal-Onorevole Xaldemoza naf illi l-ewwel eh, hemm eh, l-interessi tal-konsumatur illi dan għandu dritt jixtri minn fuq l-internet u dritt illi ikollu l-konsenja imma fl-istess ħin hemm il-kwestjoni tal-saħħa u sikurezza u kultant il-konsumaturi jiġu ingannati eh, fil-prodotti li jkunu xtraw. Hemm ukoll imbagħad il-kwestjoni tal-drittijiet tal-IPRs biex biex eh, nappoġġaw il-kreativita u l-innovazzjoni u dan ovvjament huwa fl-interess tal-kumpaniji li aħna u kol rridu nħarsu manka tal-kummerċanti tal minħabba il-pis ekonomiku li dan iġġor fl-Unjoni Ewropea infisa. L-Onorevole Ġaldemawza staqsiet jekk il-konsumaturi l-autoritajiet jafux bil-numru ta' prodotti li diħlin permezz tal-posta ta' Iva dawn huma konxi għax ikollhom għax l-amministrazzjoni tal-dwani jibatu l-istatistika tagħhom eh, nafu li din hija sfida għax fl-uffiċċji tal-posta ma mux dejjem hemm biżejjed uffiċjali ta' dwana u għalhekk għandna anka din il-proċedura li hija burokratika ħafna u tagħmel ix-xogħol diffiċli. Imma l-Stati membri huma konxi minn dan u nispera li l-Kunsill u għaless li jappoġġana biex nissimplifikaw din il-ħajja ta' dawn l-uffiċjali doganali. Imbagħad inti semmejt il-kwestjoni tal- risorsi fil-dwana din mish edha fil dejn il-kommissjoni. Xtaqtu kolli kommenta dwar dak l-għal-sur Harber, l nerve Harber, Ovvjament, bħalissa aħna ma nistawx niftħu kull kunsenja illi tasal fil-Unjoni Ewropea għalhekk għandna bżonn dan l-analisi ta' riskju u dan huwa lodda illi ħajjejn fix-xogħol tal-futur ta' dwana u għalhekk il-ġestjoni ta' riskju hija priorità għal DG Texud u biex rispondi l-mistoqsija Eh, dwar dan l-aspet partikolari fil-proposta leġislattiva hemm xi elementi illi aħna introduċejna biex nassikuraw illi id-dwana ikollhom l-informazzjoni neċessarja fil-kapitlu marbut mal-applikazzjoni ta' l-azzjoni permezz Eh, tal-siddin ta' drittijiet dawn meta jagħmlu l-applikazzjoni jimlow l-informazzjoni u eh, jagħtu din l-informazzjoni l eh, awtoritajiet tad dwana u jridu wkoll jagħtu deskrizzjoni tal-prodott